So, wir kommen zu den... Mela, niġu issa għall ispjega tal-votazzjoni. U bħassoltu nixtieq insaqsi lil kollegi sabiex eh, iħallu il-kamra jekk ma jixtiqux jispjegaw il-vot tagħhom. Diejenigen, die noch im Saal stehen und sich unterhalten, da werde ich mir die Freiheit nehmen. U għal dawk li se jibqgħu fil-kamra Nitlokkom tgħidu l-kollegi li mhux se biex jitilqu mill-kamra ħalli inkomplu b'xogħolna. Also, wir kommen nun zu, zu den Erklärungen zur Abstimmung. Ich muss Sie davon in Kenntnis setzen. Nibdaw l-ispiegazzjoni tal-voti. Għanna ħafna tal-biet biex nispiegaw il-votazzjonijiet, pero mhux se jkun possibbli għal kulħadd għaliex nistgħu ndumu biss sas-satejn sa tlieta neqsin kwart biex bekk nkun nistgħu nippreparaw biex inkomplu bis-sessjoni tagħna fit-tlieta. Allura nistgħu naċċettaw ukoll spjegazzjoni tal-voti bil-miktub għal min ma jilħaqx jitkellem. Naddu għal point of order Mr. Almer. Sur President, dan huwa debattitu tal-istudenti jew parlament qed nitkellem dwar xi kwistjonijiet fejn il-kollet naqblu ma l-Pepe u l-Alde fejn ir ġesta rapport imbidel fl-aħħar minuta biex bekk um, ma nkunux nafu eżattament fuq xiex qegħdin nivvotaw. Imma wkoll mod iktar serju dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Yemen fejn naraw żewġ gruppi politiċi partikolari, il-Pepe u l-SND, u eh, naraw li damu biex jgħamlu eh, xi dawmin biex ftit ġimat ma tawni spiegazzjoni eh, mbagħad ma nkunux nistgħu nivvutaw sewwa. Dan mhuwiex din mhijiex demokrazija tajba, Sur President. Also Herr Kollege Arnett, wir sind kein Studentenclub. Sir Arnett, le, dan mhuwiex klub tal-istudenti u hija fil-fatt demokratija. Aħna qed nivvutaw fuq kollox hawnhekk. Il-maġġoranza ta' din il-Kamra ivvutaw favur li nipposponu. Tieni kwistjoni, il-grupp tiegħi kellu il-grupp tija kellu l-opportunità li jitkellem, kelli l-opportunità li jitkellem favur jew kontra il-mozzjoni eh, mis sinjura Lunacek ħadd mill-grupp tiegħek ma xtaq jitkellem. Inti lanqas u lanqas ħadd ieħor. ħadd ma xtaq jitkellem fuq il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni u għalhekk votajna din hija ir-regola ta' din il-Kamra. President, il-problema kienet din ma kienx ċara dwar xiex konna din nivvotaw. Ma konniex nafu x'ni, ma konniex nafu x'qed nivvota jiena. Sir Arnett, is-soltu f'kull grupp ikun hemm xi ħadd responsabbli biex isegwi dawn il-kwistjonijiet li għandhom din il-kamra. Jekk ħadd mill-grupp tiegħek ma ġie maħtur biex isegwi din il-kwistjoni, allura dik hija l-problema għaliex jekk le setaw jitkelmu u jopponu jekk il-grupp rrit jopponi. Nibdew bl-ispiegazzjoni tal-voti fuq il-rapport ta' progress u Serbia uh, nibdew bis-sur Selinovic. Grazzi ħafna. Grazzi. Nisperaw li jinfetħu iktar kapitli biex bekk xi darba Serbja issir membru tal-Unjoni Ewropea. Imma hemm eżitazzjoni għaliex is-Serbja trid tiddeċidi bejn l-Unjoni Ewropea u s-Serbja. Politika barranija ta' Serbia mantix tkun iktar orientata lejn ir-Russja, imma r-Russja qed tkompli tagħmel pressjoni uh, fuq il-suq enerġetiku. Lan l-aħħar analiżi hija li tinqasam il-Bosnia Herzegovina Is-Serbja trid tkompli fi triq tagħha biex tersaq lejn l-Unjoni Ewropea. Hemmhekk hemm il-futur tas-Serbja. Irridu nistiednu lill kummissjoni biex tgħin lis-Serbja biex eh, teħles mir-Russja tista' teħles mir-Russja s-Serbja ma l-ewwel tkun parti mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk jiena ivvutaj favur dan ir-rapport ma huwa fidejn is serbja li tersaq lejn l-Unjoni Ewropea. Nandu issa għas-Sur Hanen. Thank you, Mr. Grazzi, Sir Vice President. L-Ukrajna kella parti ħafna uh, sofferenza tal-nidem. Fl-istorja il-ġdida ta' dan il-pajis servi ploħi jgħid li bejn 32 eh, u l-44 meta Stalin beda eh, il-gwerra u kien iktar pajis fejn perikolos fejn tista' il-tartar eh, tal-Krimea sofrew ħafna minħabba dan kollu. Kienem kelli ħafna laqat ma l-mexja tagħhom meta kont fl-Ukrajina l-aħħar darba, għalu li ħafna li hemm fir-rapport il-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-kelma, reliġjon, eh, assembleja, eċetera. Kem eh, Kemm tista' tintervjeni din il-Kamra f'din il-kwistjoni pajjiż tant imbiet? Din hija kwistjoni oħra għal daqstant però jew inkunu ċari. Fuq li ma naħa edina ħna ma min qed nissimpatizzaw. Naf li xi kollegi f'din il-kamra li kien qegħdin jagħmlu xi skużi lil eh, Putin eh, jiridu jiddeċidu eżattament ma min ma li ma naħa qegħdin. Grazzi. Herr Kollege Hennen, ich war mir nicht ganz sicher, ob Sie über den Fortschrittsbericht. Sir Hennen, ma nafx ikkonċ qed titkellem fuq ir-rapport ta' progress fuq is-Serbja fl-ispjegazzjoni tal-vot tiegħek Inti tlabt li titkellem dwar l-ispiegazzjonijiet l-oħrajn tal-voti imma msoma is-sur pospis issa. Grazzi President. Jiena nappoġġa dan ir-rapport dwar is-Serbja huwa fl-interess ta' Repubblika Ċeka huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea li s-Serbja issir stat membru tal-Unjoni Ewropea, imma fl-istess ħin iridu jissodisfaw il-kondizjonijiet politiċi ta' ġustizzja titkellmu dwar progressi, ma' wkoll dwar nuqqasijiet. U allura huwa importanti ħafna li aħna n-enfasizzaw dawn il nuqqasijiet eh, u għam eżattament xinu ma' l-punti li huma jridu jagħmlu titip, jagħmlu avvanzi fuqhom. Jiena interessat fil-qasam tal-ġustizzja, hemmhekk huma għazom il-bot ħafna mill-istat ta' dritt Eh, u iridu jissaħħu l-indipendenza tas sistema tal-ġustizzja tagħhom biex jiggarantixxu elementi istituzzjonali tal-indipendenza tal-ġustizzja kif ukoll il-persekuzzjoni. Aspetti oħrajn jittrattaw l-orjentazzjoni tagħhom tar-Russja jekk huma jridu jkunu membru tal-Unjoni Ewropea m'għandhomx ikollhom relazzjonijiet mill-qrib daqshekk mar-Russja u aħna rridu nuru dan b'mod kontinwu. Grazzi. Grazzi, Sur Pospisil, issa naddu għas-Sur Mamikin. Grazzi, President. L-aħħar ftit eh, snin ma kienux faċli ħafna fir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u s-Serbja il-gwerra ċivili, ehm, bombardamenti differenti, relazzjonijiet mal-ġirien u l-bżon li jazlu bejn ir-Russja u l-Unjoni Ewropea li ma kellux ikun il-każ, jew nkella rwol importanti ħafna għal ħajja tas-Servja tal-lum u ser nibqaw nagħmlu dan fil-snin li ġejjin. Is-Serbja xorta waħda bdiet u mod attiv qed timplementa għatta riformi biex toqra iktar lejn l-Unjoni Ewropea b'mod ekonomiku, politiku, soċjali u anka fil-qasam tal-leġizlazzjoni. Serbia għandha rwol importanti fil-kontest tal-kriżi tal-immigranti u tieħu konsiderazzjoni l sfidi eżistenti u r-riżorsi disponibbli. Qabel ma Serbia tingħaqad ma l-Unjoni Ewropea trid taqdi ċertu sfidi imma jiena xorta waħda ma nistax nimmaġina l-Balkani tal-Punent mingħajr is-Serbja. Grazzi. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Jar. Grazzi ħafna. Sur President, jiena votajt favur dan il-rapport fuq is-Serbja għaliex huwa bilanċjat ħaġa tajba li aħna qed eh, nitkellmu magħhom u qegħdin nagħmlu progress u ntejbu l-affarijiet għan-nies u m'għandniex naħbu dak li qegħdin nagħmlu għanna niprovaw insaħħu il-valuri demokratiċi bażiċi, naħdmu għal prospetti ekonomiċi għan-nies, intejbu il-livell tal-għajxin tagħhom. Iva, hemm nuqqasijiet imma dawn il-nuqqasijiet. Nistaw forsi ma nifokawx tant fuqhom imma nħedġu l żewġ naħat biex jaħdmu flimkien sabiex jtejbu l-affarijiet. Ma nistawx nibdew nitkellmu mill-ewwel dwar l-adeżjoni. Irridu naraw x'metodi hemm biex naħdmu flimkien sabiex intejbu l-affarijiet bi prospetti ta' eh, bi prospetti Ewropej da mhux żgur se jkun l-aħħar rapport u jiena ħerqan li jkun hemm kooperazzjoni fil-futur ma' Serbja u nirringrazzja r-rapporter għax-xogħol eċċellenti. Grazzi ħafna, Onorevoli Jar l-Onorevoli Jeslovleska. Grazzi ħafna Bla dubju il-sena 2015 kienet sena importanti fir relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u s-Serbja wara tliet snin il-imtnidew il-diskussjoni dwar l-adezjoni imma uh, il-diskussjoni dwar il-ftuħ ta' kapitli għall-adezjoni u ma propju infetħu minħabba l-approċ pozittiv tal-autoritajiet fis-Serbja Jiena appoġġajt dan ir-rapport għaliex irridu ngħidu illi deċiżjonijiet li tieħdu f'Belgrade ħarsuna minn eh, dizastru umanitarju u importanti u koll li najdu illi dan il-pajjiż qed jiffaċċa għadu qed jiffaċċa diffikultajiet fil-sistemi interni tiegħu u negozjati għadhom kif imbdew u eh, mhux se jkunu negozjati faċli. Batem problema oħra problema illi mm, ma, ma tħannix fija bifiddet tal bizzejiet, il-sistema ekonomika hemm ħafna migranti li jaslu Norveġja jew eh, l-Svezja li għandhom ċittadinanza serb, serba. Is-sitwazzjoni fis-Serbja hija diffiċli u trid titjib. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela dak kien ir-rapport ta' progress dwar is-Serbja u wissa ngħaddu dwar il-proċess ta' integrazzjoni Ewropew tal-Kosovo. Sur Hannan. Grazzi. Mela, issa se nitkellem fuq il-sujġett li rrit nitkellem fuq u Iva kienem affarijiet li laqtuni li huma ħaġa straordinarja anki mill-standards li issa drajtom li għanna hawnhekk skandlu kbir ta' korruzzjoni fil-Kosovo li kien jinvolvu propju l-unità tal-Unjoni Ewropea li suppost taħdem kontra il-korruzzjoni. Għaliex il-korruzzjoni hija xi ħaġa endemika f'dak it-territorju. Naħseb l-istess raġunijiet għalfejn hawn il-korruzzjoni ġenerali fl-Unjoni Ewropea. Asil, Is-sur Brock muwa persuna ħażina, għalla volja qed jinterrompini. Imma ir-raġuni hija illi m'hemmx mekkaniżmi xirqa biex in-nies jagħtu kont tal-aġir tagħhom jekk persuni li għandhom inkarigi ta' awtorità ma jridux jagħtu kont il dawk li tellawhom fil-gvern, allura eh, eh, l-korruzzjoni eh, tkompli t-saħħa Allura jagħmlu jkun hemm gvern mhux demokratiku li jaqdi jagħtemed biex jaqdi l-lanijiet tiegħu u naraw eżattament l-istil prinċipju eh, hawnhekk ukoll fl-Unjoni Ewropea u anki nies bħal Mark Brock kumbat ikollhom ċansi li jiġu eletti. Fin danka kollegi Hannon. Grazzi, Onorevoli Hannon. L-Onorevoli Post Bissell. Grazzi, ħafna. Jiena fost dawk il-politikanti li nemnu illi hemm bżonn nitkellmu mal-Kosovo għalla folja il-Kosovo għadu maġiex rikonoxxut minn ħames pajjiżi li huma stati membri tal-Unjoni Ewropea. Naħseb illi din il-perspettiva hija kruċjali jekk aħna rridu illi jkun hemm rispett istat ta' dritt u jkun hemm iktar tkabbir ekonomiku kolli najt illi din se tkun triq twila ħafna u rridu nifmu illi l-Kosovo fil-15 sena li ġejjin mhux se jsir stat membru tal-Unjoni Ewropea, nitkellmu dwar il-korruzzjoni endemika il-mnuqqas ta' ġlieda kontra il-kriminalità organizzata il-rispett tal-istat ta' dritt li huwa aktar importanti mir riformi ekonomiċi daw l-affarijiet qegħdin fir-rapport wara kif votajt favorih. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Manikins. Il-Kosovo id-dikjarat l-indipendenza tagħha eh, b'mod unilaterali fl-2008 u fl-Unjoni Ewropea hemm tmien stati membri li għadhom ma rikonoxxewx dan il-fatt huwa ċar li eh, għalek ma jistax jimplementa bisħiħ l-atti legali. Per eżempju, il-Kosovo għandu bżon relazzjonijiet tajbin mal-Serbja. Dan huwa punt importanti. U mbatem livelloli ta' għat il il dan il-pajjiż servi bħala rotta għal traffikar ta' drogi lejn l-Ewropa Jiena votajt favur dan il-rapport imma l-Kosovo għad baqalu x'jaqdef biex isir pajjiż ġenwinament indipendenti u jrid jahdem malaj. Grazie ħafna l-Onorevoli Mamikins. Issa, is-Sur Jare. Grazzi President, jiena naħseb li tajjeb ħafna li organizzajna din il-ħaġa billi bdejna bir-rapport ta' progress fis-Serbja u mbagħad il-proċess ta' integrazzjoni tal-Kosovo. Dan jgħidli illi l-Unjoni Ewropea qed eh, tuża mm, xogħol tagħha bħala medjatur f'din il-parti tal-Ewropa. Dan ifakkarna illi għandna eh, overview reġjonali tajjeb li nkunu medjaturi b'dan il-mod. Ħalli bekk eh, inkomplu bil-progress fil-Kosovo u fl-istess ħin insolvu l-problema li hemm bejn relazzjoni tal-Kosovo u s-Serbja għaliex dawn huma żewġ pajjiżi. Kien hemm inqal illi għandna l-problemi minħabba l-birokrazija Eja nġildu l-korruzzjoni fil-Kosovo unżommu dialogu ma' żewġ pajjiżi għaliex iridu jgħixu u jaħdmu fl-imkien fil-verità. Issa l-onorevoli Jatsjuk Jetska. Grazzi ħafna kif smajna fi situazzjoni tal-Kosovo rridu nifukaw fuq il-komplessità ta' situazzjoni fuq naħa ftejim ma' Belgrad rigward eh, kif qed tgħix il-popolazzjoni tas Serbja kien hemm titjib fil-floqsma l-oħra ma fl-istess ħin dan il-pajjiż sar sors ta' patoloġiji differenti. Aħna qegħdin naraw li x-xogħol tal-assembleja eh, mhux qed jitħalla jitkompla. Il-Kummissjoni kellha taġġusta s sitwazzjoni tal-Kosovo mal-istandards tagħna u dan ura ħafna korruzzjoni l-ekonomiji jisommu mux edin emmek u l-esperti jgħidu li għal ħafna snin il-Kosovo kien is-sors ta' numru ta' traffikar differenti. Il-Kosovo ma jistax jitħalla waħdu għalhekk appoġġaj din riżoluzzjoni għaliex l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel dak kollu li tista' biex tassisti dan il-pajjiż. L-Unjoni Ewropea ma tistax tħalli stat ieħor eh, fallut fuq waħda mill-frontieri li għanda. Grazzi issa l-onorevoli Selimovic. Pero nixtieq nitlobkom il-koll illi iżommu ma' minuta u ma tiktbux eh, diskorsi itwal minne, għaliex ma kux nista' inħalikom tagħmluhom. Grazzi ħafna. Kifet l-Onorevoli Selimovic. Nispera li l-pajjiżi tal-Balkani dal-waqt ikunu parti mill-Unjoni Ewropea, l-organizzazzjoni ta' dialogu ma' minoranza serba fil-Kosovo hija xi ħaġa meħtieġa u kondizzjoni għadħul fl-Unjoni Ewropea min-naħa tal-Kosovo. Hemm bżonn ta' drittijiet speċifiċi għal minoranza Serbja u l-kontlarju wkoll għal Kosovari fil-Serbja il-Kosovo għamel ħiltu biex jirrispetta l-impenji tijaw u għajew issa ma niprovawx namlu l bsaten fil-roti it-talba tal-adezjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea m'għandix tkun eh, abbużata għal finijiet partiġani nazzjonali. Kulħadd irid jieħu responsabilità tiegħu. Iż-żewġ partijiet iridu jieħdu responsabilità tagħhom sabiex imbagħad eventwalment il-Kosovo jidħol fl-Unjoni Ewropea. Issa l-Onorevoli Polczak. Grazzi, President. Personalment jiena konvinta illi il-Kosovo għandu bżon futur ċar u demu u għalek jiena appoġġaj din rizoluzzjoni jiena nifhem il-fatt li il-Kosovo għamel progress kbir fil-funzjonament tal-istat billi tejjeb is-servizzi pubbliċi imma qed jindirizzaw ukoll problemi kbar bħal qatt eh, il-korruzzjoni, il-kriminalità organizzata illi parti minna qiegħda tifjorixxi fit-territorju. Imma din hija xi ħaġa illi irridu nikkonsidraw edha fil-rizoluzzjoni ma nix inħallu l dan il-pajis izolat, importanti li nikoperaw miegħu ħalli jipparticipaw ukoll fir rizoluzzjoni tal-kriżi migratorja. Grazzi. Grazzi. Issa eh, dik kienet l-ispjega spiegazzjoni tal-vot fuq l-integrazzjoni Ewropea tal-Kosovo. Issa nadu għas situazzjoni fil-Libja. Is-sur Hanen maduxaw, mela nibdew bis-sur Poshpixil. Grazzi ħafna, President. Il-bira waqt id-dibattitu fuq il-Libja, il libja tkellimt fuq fenomenu wahdini f'dan il-pajis, ġifiri l-ħtif ta' Ewropej f'dan il-pajis. Hemm ċittadin ċek illi ilu nieqes għal sena u xarejn bħalissa. Ma kellix ċans nitkellem fuq dan il-każ il bira u allura tlab li nitkellem illum. Jiena appoġġajt din il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni għaliex nemmen illi hija tajba f'sitwazzjoni fejn ftehim politiku ġie abbozzat għal entitajiet ta' konflitt konflitti fil-Libja u dan ma ntlaqawx mill-Parlament ta' Tobruk. F'sitwazzjoni ta' dan it-tip huwa tajjeb l-Unjoni Ewropea e, ikolla sem internazzjonali tappella lil daw il-gvernijiet u jipruvaw joħolqu gvern e, fil-Libja illi jista' imex l-affarijiet għall-aħjar inkella situazzjoni se tkompli eh, tmur għall-ar. Nispera li tikkoopera u naħdmu fuq dan. Grazzi ħafna sur Poxbixil issa l-onorevoli Maninikis. Grazzi ħafna President. Dinija sena oħra fej il-gwerra ċivili tkompli fil-Libja hemm eluf ta' nies li se siru refuġjati mhux ċar jekk hemm xi ftehim iffirmat Però hemm ftehim li suppost se jtejjeb l-affarijiet. Potenzjalment il-Libja hija waħda mill-iktar pajjiżi sinjuri fil-Libja u f'dan ir-reġjun fl-Afrika u f'dan ir-reġjun. L-standard tal-ixin eh, xi darba kien oli ħafna, imma dan kien jiddependi fuq eh, il-kriżi tal-idrokarbonju. Irridu nkunu uniti, unejnu l-Libja terġa' issib saqajja u tmur lura fil-familja ta' pajjiżi eh, demokratiċi. Grazie, Sir Mamikens. Issa fuq din il-kwistjoni l-aħħar kelliem mis sur Jar. Grazzi President. bil ma majdut li huwa l-oppost ta' li tagħmel affarijiet tajbin li huwa l-ekwivalenti għal l-intenzjoni li tagħmel affarijiet tajbin. Dan huwa fil-fatt il-każ hemm intenzjoni eh, dwar każijiet ta' drittijiet tal-bniedem u eh, kontra drittijiet tal-bniedem. Ehm, wara li saru l-izbalji fis sistema dittatorjali ehm, fil-fat saru ħafna zbalji ehm, u dan japplika wkoll lina fejn tipprova tneħħi reġim dittatorjat f'pajjiż imma mbagħad tkun hemmhekk fil-pajjiż biex tajn jimbena alternattiva imma minħabba l-fat li għanna sistema ta' pajjiż mhux qed jaħdem sew juri ta' fejn aħna kienna nuqqosijiet f'dan il-qasam. Il-Libja allura miegħux eżempju tajjeb ta' x'għandna nagħmlu suppost nagħmlu fil-politika barranija Ewropea. Grazzi ħafna, daw kienu l-ispjegazzjoni tal-voti fuq is-sitwazzjoni fil-Libja ngħaddu allura għall mozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq il-reġuni ehm,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 għaw ħafna gżejjer kontinentali, vulkaniċi, żgħar kbar, dawk fihom in-nies oħrajn leħ, u e, gżejjer li man għandhom riżorsi limitati wkoll ta' spiss meta jippruvaw jiffurmaw jistabbilixxu l-infrastruttura u konnessjonijiet ma' reġuni oħrajn mod partikolari fil-pajjiżi tagħhom dan japplika wkoll għall-Unjoni Ewropea ovvjament u għal dastant aħna għandna bżonn ta' ċarezza meta niġu għal-politika, għan niġu għal-finanzjament ta' programmi, klassifikazzjoni, ecc. Għanna bżon ta' ċarezza fir rigward ta' iktar strategija. Jiena nista' noħroġ Ehm, forsi xiftit eżagġerata eżagġerata l eżempju l-katastrofi li kienem fil-gżira Naro fejn kienem potenzjal li ma ntużax b'mod effettiv u jiena nappoġġa dan id-dokument. Grazzi. Grazzi l-Sur Mami Kent. Senior Styler. Grazzi President komunitajiet ktejjer fl-Ewropa għandhom rol importanti ħafna uniku vitali u importanti li ħna nappoġġawhom dwar riżorsi tal-enerġija sostenibbli dawn il-gżejjer għandhom potenzjal kbir ħafna jekk l-Ewropa trid tilħaq eh, l-anijiet ta' sostenibilità, allura rridu li dawn il-gżejjer jużaw l-aħjar potenzjal tagħhom l-istess pereżempju għal gżejjer skoċċiżi li għandhom l-aħjar opportunitajiet ta' enerġija rinnovabbli fid-dinja. Iktar opportunitajiet ta' edukazzjoni, edukazzjoni għola eh, l-Iskozja hija ta' importanza kbira hawnhekk u hija eh, fortunata biżejjed li għandha livelli għolin ħafna eh, fil-fatt tattira ħafna interessi eh, globali Eh, L-aħar punt tiegħi aċċess digitali eh, importanti ħafna li nintbattu dan il-kamra ma dwar issu uniku irrid nassiguraw li l-komunitajiet f'Gżejjer kollhom aċċess għal broadband biex ikunu jistgħu jgawdu mill-rivoluzzjoni digitali li aħna l-koll tingawdu minna. Jiena eh, gwirija li qed nirrappreżenta lil komunitajiet Gżejjer tal-Iskozja. Grazzi ħafna, is-Sinjura Styler Naddu għas-sinjora Harkin, jiena appoġġajt eh, dan ir-rapport biex natu attenzjoni speċjali għegżer fl-Unjoni Ewropea mod partikolari arranġamenti ta' popolazzjoni u servizzi aħjar tal-ajru f'dan il-kuntest jiena nixtieq nieħu l-opportunità biex nqajjem il-kwistjoni ta' ċess bl-ajru għatlet gżer fuq il- Eh, fl-Irlanda, inixmor, inixir, inixman. Eh, mm, il-gżira hija eh, kontenta bl-arranġamenti li saru, però riċentament rridu jissostitwixxu aeroplan bat tal-elikotteru u l-gżira mhijiex kontenta b'dan. Jiena hawnhekk illum nixtieq nikkjarifika biss li fir-rigward regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea li taħta il-PSO, il-Public Service Obligation jopera, il-kelma intużata, il-kliem intużati huma air carrier li dan huwa mod e, e, ta', ta, ta vjaġġar li għandu licenzja. Però e, il-responsabilità il ta' taħt responsabilità nazjonali u aħna nitolbu uh, li dawn in-nies ta' dawn it-tlet gżejjer partikolari għandhom bżonn ta' servizzi aħjar tal-ajru. Grazzi ħafna, Sinjura Harkin, l-aħar kelima fuq ir reġuni gżejjer u issa nadu għal mozzjoni rezoluzzjonijiet fuq eh, il-rwol tal-autoritajiet lokali u reġjonali fuq il-fondi strutturali u ta' investimenti l-surħana l-mixija ta' għawnek għan għaddu għasur manikins. Grazie, President. Il-budget mm -hmm huwa 454 biljun euro jkopri eh, ħafna kwistjonijiet settur tal-enerġija, ecc. Attenzjoni mod partikolari ġnata li la żoni rurali ma l-fatt huwa li eh, il-gżejjer palissa qegħdin jiksbu iktar wol importanti fuq kull livell tal-politika tagħna. U din hija wkoll dan huwa wkoll il-fokus tal-programm ESIF jekk aħna neliminaw il-problemi tal-migrazzjoni tal-massa uh, nsibta pinta importanti ħafna għal l-izvilupp urban fil-pajis tijaj dwar digitali, innovazzjonijiet, infrastruttura, eċetera, għal daqsan dan huwa fattur importanti ħafna għall appoġġ. Jiena votajt favur dan ir-rapport u nemmen li l-Kummissjoni Ewropea għandha tkun fattur ewlieni biex f'dan il-qasam. Grazzi. Naddu issa għas-Sinjura Styler. Grazie, President. Autoritajiet lokali u reġjonali għandhom rwol importanti ħafna servizzi pubbliċi fl-Ewropa kollha. Għajnuna li eh, komunitajiet lokali għandha tiġi protetta. Jiena skoraġġata minħabba trattament li qed isir fl-Iskozja fejn taħt il-gvern il-finanzjament tal-awtoritajiet lokali mhux qed jingħata qed jitnaqqas l-awtoritajiet lokali tirreġistru l tnaqis fil-budget ta' 500 miljun lira stellina. Il-bira fil-gvern skoċċiż aħna rajna li il-gvern ma appoġġax proposti tal- eh, Partita Labour um, biex jappoġġa servizzi importanti ħafna u ser jisofru minħabba il-budget tal-austerita l-SMP. Aħna qegħdin naraw dawn l-istandard li qegħdin jonsu qabel ma jidħol fi ser 500 miljun eh, tnaqista 500 miljun ħafna tfal qed jitilqu mill-iskola fl-Iżvezja li ma ma jafux jaqraw it-tfal tagħna huma il-futur tagħna u l-SMP qegħdin ifallu fuq il-futur ta' dawn it-tfal. Grazzi. Grazzi ħafna. Honorable Pochak. Grazzi, President. Jiena membru ta' moviment fuq livell nazzjonali li huwa attiv ħafna f'awtoritajiet reġjonali u attivitajiet tal-awtoritajiet tal lokali u reġjonali u jiena appoġġajt bisħieħ dan ir-rapport il il-rwol tal-municipalitajiet huwa importanti ħafna u llum je parteċipaw fil-ħolqien tal-politiki Ewropej tagħna u ranna norbtu flimkien dawn il-politiki kollha jiwaslu għal iktar żvilupp territorjali. Il-metodu ta' żvilupp ippjanat huwa importanti ħafna jagħti riżultati għaliex jinvolvi ħafna NGOs, municipalitajiet, negozji, komunitajiet, meta fl-użu tal-fondi Ewropej emmi mhux qed jużah dan il-metodu. Jiena nixtieq li l-Kummissjoni tagħmel analiżi ta' dan il-metodu u kif jgħin ir-reġuni jiżviluppaw. Dan huwa fondamentali għalina fil-futur mod partikolari. Grazzi ħafna. Dak kien l-aħħar kellim fuq l-autoritajiet lokali u reġjonali fl-esif. Issa il-qtil tal-massa sistematiku ta' minoranzi reliġjużi mill-ISIS. Grazzi, President. Jena kontent li l-Parlament Ewropew illum ħadan il-pass importanti billi sejjaħ l-atroċitajiet u qtil tal-massa l-imwetqin minn ISIS u Daesh l-insara u minoranzi reliġjużi oħrajn ġenoċidju. Illum il-dawn in-nisa messaċ ta' tama huwa pass storiku għaliex illum qed ngħidu li mhux biss eh, ngħidu xamlu l-ISIS u Daesh imma qed insejħulu ġenoċidju qed ngħidu illi aħna rajna x'inhu ma jagħmlu. Nġbet l-attenzjoni tagħkom għal sitwazzjoni urġenti Frogġan Kanton il-frontieri bejn it Turkija u l-Iraq rridu jinfetħu il-kanton sħiħ li fih madwar 2 miljon persuna eh, għandu biss punt wieħed tal-qsim tal-frontiera. Aħna ma nistawx insolvu il-kriżi kollha kemm li hemm fis-Sirja, ma nistgħu insalvaw il-ħajja ta' żewġ miljun persuna. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Skripek. L-Onorevoli Hilvej, grazzi ħafna. kif diġa intqal din eh, nixbaw nisimaw l-atroċitajiet li qegħdin jagħmlu l-ISIS u eh, jiddana jurina bieċar kemmi situazzjoni urġenti u l-passi u l-miżuri li ħadna kienu eh, kajmana wis xaħġa li jatassew tal-mistħija. Issa aħna irridu namlu xaħġa utli l-Europa ma rispettaċu u ma ħadieċ ir-responsabiltajiet tagħha mod partikolari fil-ħarsien ta' minoranzi reliġjużi minkejja il-fatt li aħna ma minna xejn għal ħafna snin, issa aħna irridu nuru kif irridu niproteġu il-minoranzi reliġjużi. Aħna irridu natu kas din dan l appella l għajnuna li qed jagħmlunna l-Onorevoli Hannan mux jgħataw, l-Onorevoli Pospissel. Grazzi, President. Jena votajt favur din il-mozzjoni għal rizoluzzjonijiet għal raġunijiet li spiegawom il-kellima ta' qabli l-lekkim sejjaħ stat islamiku mu għabda stat huwa grupp terrorista u hija ħaġa tajba li aħna niddeskrivu b'mod ċar l-ġir tagħhom. Pala aġir illi jissodisfa kriterji kollha li aħna eh, fissajna wara il-tieni gwerra dinjija u meta aħna nkunu eh, libna u ridna l-Istat Islamiku u eh, aħna nkunu ressaqna l dawn in-nies dim il-qorti internazzjonali kriminali hija ħaġa tajba li aħna nikkondannaw il-erda tal-wirt storiku u l-daw kolla il-qedin jgħinu il-dawk il-Stat Islamiku jiksbu aktar finanzjament għandhom jiġu kastigati u koll. U fl-istati membri rridu najdu intom għandkom parti mill-ħtija għalix kikum hemmx talba għal dawn il-prodotti ma jkunx hemm għalfejn dawna jipproduċuhom. L-Onorevoli Mankins. Grazie ħafna, President. Jekk lajs xisma l-regoli islamiċi jew tagħmel distorsjoni tagħhom, din hija xi ħaġa ċara. Dak li qegħdin naraw fil-vant nofsani illum m'għandu xejn komuni mal-umanità. Id-Daesh qed jopressa wkoll il-Musulmani l-infidili jistaw jew jikkonvertu għall-Islam inkella imutu, jiġifieri ma jagħmilx eh, effett inti mill grupp etniku tkun. F'dan ir-rigward jiena nixtieq nuri l-gratitudni tiegħi lil dawk kollha li jorganizzaw eh, l-organ eh, trasportazzjoni ta' 149 Sirjan ir-refuġjati għaliex huma l-aħħar nies li qed jitkellmu l-Aramajk il-lingwa ta' Ġesu. Grazzi. L-Onorevoli De Bosca. Grazzi, President. Liġi internazzjonali għanda il-kriterji eżatti għal kif tiddefinixxi ġenoċidju dawn huma atti illi għandhom lan li jagħmlu esterminazzjoni gruppi kulturali jew reliġjużi billi toqtol il-membri b'mod sistematiku u tweġġaħħom blan illi tiddistruġihom fiżikament il-Kristjani u minoritajiet oħra fi Sirja u fl-Iraq eh, qed jinqatlu u rridu ngħidu li dan huwa ġenoċidju. Dan huwa l-ewwel pass għar riżoluzzjoni tal-Kunsill ta' Sigurtà. mbagħad it-Tribunal Internazzjonali irrid jinvestiga ir-reati li qed isiru f'din iż-żona. Dawn huma reati serji u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha toħloq post speċjali u il rappreżentanti tagħha għadhom jiddefendu il-ħajjiet tal-Kristjani u minoritajiet oħra fid-dinja kollha. Jiena kuntent li din il-proposta ġiet adottata. Din hija xi ħaġa eh, storika għal dan il-Parlament. Grazzi, onorevoli Zaborska. U eh, din kienet l-isfregazzjoni fuq il-til tal-massa sistematiku ta' minoranzi reliġjużi mill-ISIS. Issa ħin li tmorru għall-ikel, l-ikla tajba.